Colleagues, we can start. We are now. Kollegi nistaw nibdew. Wasalna fuq il-punt numru 8 tal-agenda tagħna. Iġbiri votazzjoni fuq il-ħatra tal-president ta' ESCAP, ġifiri il-bord tal-pariri ta' gvernanza tal-istatistika Ewropea. Il-bira kena smiħ publiku, imbat wara kellna evalwazzjoni in kamera li kienet evalwazzjoni pożittiva. Issa irridu nikkonkludu l-proċedura tagħna permezz ta' votazzjoni formali għabbażi tal-proposta tal-Kunsill sabiex naħtru bħala il-president ta' Esgab, is-sur Marti Hetemaki. Mela, nixtieq nitlob l kollegi sabiex jivvotaw issa. Billi nuru l-idej min huwa favur il-ħatra tas-sur Hatemaki. Daw kontra. Astenzjonijiet. Mela, il-votazzjoni hija waħda pozittiva, grazzi ħafna u najt proset li sur ħettemaki. Tajjeb wis, nistaw naddu għal punt numru 9 fuq l-agenda tagħna. Issa dan huwa dialogu ekonomiku u skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Moskovici li huwa il-Kummissarju għall affarijiet ekonomiċi u finanzjarji fuq l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq il-pjanijiet budgetarji tal-Istati membri taż zona euro li trid tiġi biex ikunu preċiżi qed nitkellmu fuq 16 stat membru fiż-żona euro kif ukoll ir-reviżjoni tar-regolament ta' six pack u two pack ovvjament għabbażi ta' dokument li ġi ippreżentat. Iżda kif ukoll fid-dawl tal-komunikazzjoni mħabra minnaħa tal-Kummissjoni dwar l-aħjar użu tal-flessibilità li il-Viċi President Dombrovski u il-Viċi President Moskovici tkellmu dwaru u konfermaw l li ħajsir fjannar. Jina naħseb li id-dibattitu li għadu kif kenna fuq l-AGS tat e, uritna strategija strateġija ta' politika ekonomika ċara ħafna u jiena naħseb li huwa ċaru koll li l-opinjoni fuq l-abbozz tal-pjan budgetarju huma parti integrali ta' dan l-approċ palma diġa intqal. U issa is-sur Moskovici prova jidħol f'aktar dettal ħajorina l-approċ li tieħed minnaħa tal-Kummissjoni fl-eżaminazzjoni ta' dawn il-pjanijiet budgetari ibsa fid-dawl ta' Afas, palma għal sur Dombrovski, ta' bidla tal-enfasi minn konsolidazzjoni fiskali għal eh, pozizjoni fiskali neutra. Iżda aħna naħsbu li zona euro, din hija kwistjoni li ħatkun interessanti li tiġi diskussa, mis-sitwazzjoni wkoll ta' stati membri differenti fejn lebda stat membru ma kellu non konformita serja imma hemm seba li huma friskju ta' non konformita u għalhekk aħna kellna dan l-element addizzjonali eh, dwar ir-rwol b'saħħtu tal-impen tal-riformi strutturali. U din potenzjalment hija rabta interessanti bejn il-politika fiskali u dik ekonomika u il-mod kif nistaw noħolqu koerenza bej żewġ elementi. Għalhekk hemm elementi ġodda, punti verament interessanti għal eh, diskussjoni u għalhekk għanaddim mill-ewwel id-kelma lill-Kummissarju Moskovici. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi ħafna. Ħadd għana diskussjoni interessanti ħafna mal-kollegi Tyson u Dombrovskis. U issa nixtieq ngħaddi għal eh, l-opinjonijiet li ħriġna l-ġimgħa li għaddiet dwar il eh, abbozz tal-pjanijiet budgetari tal-pajjiżi fiż-żona euro. Diet ma' sordan brafski fuq dan, l-għanet xaqna mill distinzjoni bej zewċ eżerċizzi li ma' flim flimkien imma indipendenti minn xulxin. L-għanet għet nitkelmu dwajt ħejja s-sena li ġejja, din hija l-proċedura li toħroġ mill-mekanizmu Tupac illi eh, tikkontrolla f'ħin reali l-abbozz ta' budget għall istati membri. Dan u ser namlu bl-evalwazzjoni tal-proġetti budgetari 2015 Il-fatt illi ċertu abbozz ta' budgets ma' ġoġa dat iżlaħar ta' ottubru mill kummissjoni ma' jfissirx illi dawnu ma' konformi kompletament mal-patt ta' stabilita' u tkabbir. It-tieni jitratta il-passat. Nirridu namlu nevalwaw azzjonijiet illi saru fl-2014 f'kuntest ta' proċedura ta' deficit eċċessiv u dan li sen namlu sa' marzu 2015. Issa, fuq implikazzjonijiet f'termini ta' proċeduri għal deficit eċċessiv dawn qed jiġu diskussi fil-preżent għal Franza, l-Italja u Belġu. Il-Kommissjoni se tkun qed teżamina s-sitwazzjoni tagħhom vis-à-vis il-patt ta' tkabirta u stabilita f'Marzu 2015 se nkun qed nagħmlu dan għabbażi ta' diversi elementi l ewwel net l-eżekuzzjoni ta' budget 2014 azzjonijiet li saru eh, f'dan qafas kif ukoll finalizzazzjoni tal-reġit finanzjarji 2015 u riformi strutturali li anka semmew fitri li nbatum mill-Kummissjoni. Dawn saru pubbliċi, fis-sessin pal opinjoni tagħna. Dawn it tlesta stati membri li semmejt għamlu sforzi kbar sabiex implementaw riformi strutturali sabiex jisaxħu tkabbir. U ma dawn suppost ikollhom effett pożittiv u tkabbir imma anke fil-finanzi Eh, ta' nofs iż-żmien. Minnaħa tagħna u dan se nkun qed niddiskutu dan l-approċċ jiżgura konsistenza u kredibilità tal-regoli tagħna. Fuq naħa il-Kummissjoni tapplika eh, breqqa kbira regoli u fin minnaħa l-oħra ma kenniex u ma nixtiqux nieħdu deċiżjonijiet maġla li jistgħu jiġu dubitati. Ġala darba id-dejta definittiva tkun marufa m'għandniex ċifri definittivi għal-2014. il komissjoni ser tkun l-opinjonijiet tagħha għal budget 2015 għal 16 stat membru taż-żona euro. Qabel dawn jiġu jadottaw il-Parliament imman definittiv għam ħames pajjiżi illi u ma konformi kompletament mal-pad Ġermanja, Lussemburgu, l-Irlanda, Slovakkja, għal dak mill-Ġermanja u l-Olanda. Għal dak mill germania qed naraw li marġni budgetarju qawwi, tiġi ta' investiment u rezi ta' interess il-ma partikolarment baxxi se jippermettu tisħif investment pubbliku erba pajzi, Estonia, Latvija, Slovenija u Finlandja ippreżentaw proġetti illi huma konformi eh, fil-partikbira tagħhom, però peġu pajjiż bħal Belġu, Spanja, Italja, Portugal, Malta u oħrajn eh, juru element ta' non-konformita Spanja, Portugal, juru riski, u Franza juru riski serji fuq Franza l-informazzjoni għanna dan l-istadju jider li implikaw illi dan il-pajis maħħax azzjonijiet bizzej tal-2014. U għem riskju illi dal-pajis ma jkunx konformi ma' rekwiziti tal-pat ta' stabilita u tkabbir f'termini ta' azzjoni ta' rimedju Belġu l-Italja. U ma' situazzjoni differenti għaliex huma kopperti mill-aspetti preventivi tal-patt. Huwa rekwiżit illi jitlob ħafna ma jideri daw ma se jkunu konformi ma regoli ta' mm, din pubbliku. Din ir regoli qed ngħid li hija ta' piż kbir fid-dawl ta' situazzjoni f'żun euro m'hemmx ħafna tkabbir inflazzjoni qawwija għal-laqsant rridu l-autoritajiet dawn 11 pajjiż li jietu miżuri sabiex jiżguraw konformita għal-budget 2015 mal-budget mal-patt ta' stabilità u tkabbir. Li l mill-opinjoni ta' pjaniet budgetari l-lum ħan nkun qed nippreżentaw l-analiżi tagħna ta' situazzjoni għal bassir budgetari fi żona euro bħala pakket sieħ. U anka il-politika budgetarja marbuta ma' dan rridu namlu l-insaxħu zona euro f'termini ta' sorveljanza politika u dan nifisser illi eh, nibbilanċaw il-budget Ewropej wara waqgħu minn 0% tal-GDP fl-2014, id-deficit totali se jitnaqqas għal 2.6%. Anzi, bit 2.6% li għanzi minn 13.8 fil-14 fi għamistax. Fuddejn tal għamistax dan se jibqa mux mibdul mill-valur il qed imbasra l-sena prezenti ġifiri 2.95 ta' Grazie s sforzi per passat u kifat president politika totali hija ħaġa ġusta f'dan l-istadju dan li wassal għal bilanċ bejn rekwiżiti ta' sostenibilità fid-dawl ta' dejn ta' livelloli u tħassib ta' stabilizzazzjoni ċeklika minħabba tkabbir baxx inflazzjoni għolja u restrizzjonijiet li qed tiffaċċa l-politika monetarja. Madan ukoll l-evalwazzjoni tal-pjanijiet jikkonfermaw il-diversi stati membri huma mistennija illi ma jkunux konformi mal-rekwizita simpli faqt li oħrajn se jgzbu, se jaqbżu sew il-miri. Jekk wieħed irid iżomm il-politika fiskali neutrali fiż-żona euro fej ċertu pajjiżi qed eh, jippruvaw kunu konformi ma' l-rekwizita tipi fatturi li jpattu minn bnadi oħra se jkunu ċessarji. Dan jisħaq fuq il-punt ta' kemm hemm bżonn kurtament fil-politika tagħna u anke pjan ta' investiment tal-Ewropa li kien preżentat fis-26 ta' Novembru. Dan għandu xaqsam l-evalutazzjoni globali u l-opinjonijiet. Issa kemm tgħid dwar punt ieħor il diskut tal-komitat tagħkom il-revizjoni ta' governanza ekonomika. Ġemula għaddit il-Kommissjoni kol adottat il-komunikazzjoni fuq l-evaluazzjoni tal-applikazzjoni ta' Sixpack u Tupac, ekkim sejħa revizjoni ta' governanza ekonomika. Il-kriz ekonomika u finanzarja kixfed tjufija kbira fil-imi oriġinali u fil-struttura tal-imi oriġinali kif anka saħed is-sinra Beris dokumenta ħidma eh, dwar revizjoni azzjoni meħuda kienet impressjonanti speċjalment paragonata ma dak li kien konsidrat pala fatti bl-ftit snin ilu. Iż-żona euro issaħħet mill-firewall forma ta' ISM e sabiex niżguraw stabilità finanzjarja il-ħol intonjoni bankarja li tindirizza frammentazzjoni ekonomika, it-tisħiħ ta' governanza ekonomika sabġen saħħu, koordinazzjoni ekonomika u budġetarja, six-pack u two-pack waslu għal tisħiħ ta' sorveljanza budġetarja, ta' il-pat ta' stabilità u skabbir u twessiħ ta' ambit u sabiex ninkludu eh, zoni ta' zbilanċi makroekonomiċi kif qed u stati membri fuq riżavi stabilità finanzjarja. ta' ma' Mm, l-ġijiet varji. Eh, Għankunet nirrevedu dawn l-istrumenti. Il-kazzu ta' revizjoni titlob li tvalwa tliet elementi. l ewwel l-effettività tal-regolamenti, t-tini, sal-ma punt regoli kontribwixxew għal progress f'politika ekonomika u koordinament politika ekonomika u sal-ma punt regoli waslu għal konverġenza ekonomika minħabba żmien limitat mitħul fis-seħħ l bl-applikazzjoni tal-sistema l-ġdida kienet limitata. U numru ta' strumenti speċifiċi pal per eżempju proċedura ta' zbilanċ eċċessiv jibqgħu mhux verifikati. Barra minnek. il is-sistema s'issa applikata f'kondizjoni speċifiċi għaddej minn kriżi serja. Għal dawn raġunijiet, ikolli nirkonixxi l-reviżjoni mhux qed tagħmel bizzejiet l lura mhux il-qudiem u tiffoka fuq l-applikazzjoni ta' strumenti ġodda. Tiddiskuti separatament il-kwistjonijiet ta' sorveljanza fiskali, zbilanċi għafas għal pajjiż li qed jesperjenza u diffikultajiet brabta ma' stabilità finanzjarja. Ir-reviżjoni tisħaq fuq titjib introdott mis six pack u two pack u riformi ta' six pack u two pack saħħet governanza ekonomika waslet sabiex niksbu progress fuq konsolidazzjoni fiskali u ħolqien ta' zbilanċi makroekonomiċi. Li ħareċ ċar ukoll fl-ewwel diskussjoni tal-4 Novembru dan il-Kumitat Ekon għad hemm lok fejn nistgħu ntejbu sitwazzjoni dan marbut prinċipalment mal-komplessità tas-sistema brabta ma' strumenti eh, duplikati u anka elementi tal-istrumenti nifisom iġi fl-SGP komplessità tfisser sfida l trasparenza u implementazzjoni, revizjoni u kol, tam referenza artiġa illi ninkludu sensa proprietà u sforzi fuq livell politiku fl-Istati membri, pal per eżempju brabta mal implementazzjoni ta' riformi taħt il-MIP u s-semestru Ewropew. Revizjoni tisħaq fuq il-ħtieġa l-involviment aħjar ta' partiti interessati u parlamenti sabiex niżguraw leġittimità u kontabilità. Is-sistema ta' konvenenza ekonomika tista' tħalli l-frods biss jekk il-parti interessati tassew jagħmlu dan il-proprjetà tagħhom. Dan jinkludu il-Parlament Ewropew pal istituzzjoni ċentrali li tiżgura kontabilità u leġittimità demokratika fu f'tejta deċiżjonijiet qasam ekonomiku fuq livell Ewropew Il-dokument ta' revizjoni huwa l-bidu, bidu ta' dialogu, dibattitu fuq kif nimxu l-qudiem fix-xhur li ġejjin fil-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu ltqajt mal-rapporter u xorbu da' rapporters u diskussejna dil kwistjoni u xtaqt nassigura li kulħadd illi aħna flessibbli u lesni niddiskutu mal-Parlament Ewropew u nistenna bil-ħerqa sabiex nisma' l-opinjoni tagħkom u diskussjonijiet li se jkollna sabiex ikonna approċ eh, b'saħħtu u eh, ikonna approċ iktar fatwali u il-President Junker Wallace tal-dan. Grazzi ħafna. L-ewwel kellim għanna slot ħames minuta l-mistaqsit weġibiet. Nibdew b'Markus Weber. Grazzi kommissarju. Grazzi għal dik il-prezentazzjoni. Tlet mistoqsijiet illi eh, ġaf maħi. Nawennet, għamennet tisħiħ ta' six pack u two pack jimxie jitfejt ma' skadenzi ċari. Sekultant kontra rida tal-istati membri. U hemm ċertu proċedura automatika bħala gwardjan ta' trattat il kummissjoni trid tiżgura li regoli tal-loba jiġu rispettati u għet irrit jizgura li dawn jiġu rispettati fil-fat għalix l-esperienza tagħna tal-pazzis ta' bidaw tkabbir turi illi ir-realtà hija interpretata b'mod differenti mill-istati membri. U meta jkun hemm ħtieġa li wieħed jieħu deċiżjonijiet politiċi u importanti illi l-Kunsill jivvota kontra dak li qed il-Kommissjoni. Ħafna darba jekk jiġri. Issa xi ngħidu dwar Marzu, ma rajtx skadenza għal Marzu għal proċedura budġetarja preżenti. Nixtieq għal daqstant nisma' kemm xejn iktar mill-fatt li 2014 kienet sena komplessa. Ejja nħarsu lejn ir-regoli tal-logħba dawn għandhom jiġu rispettati u l-Kommissjoni nemmen li qed kaxkar saqgħa wisq hawnhekk kif se niskuraw illi realtà tkun konformi ma' regoli. Ma jistax ikun situazzjoni fejn il-Kommissjoni tibgħat indikazzjonijiet għal regoli u mbagħad tispiċċa verżjoni ta' approssimazzjoni ta' realtà. Din l-idea ta' fera preventiva li tiżgura ma jkunx hemm diżugwaljanza. L-impressjoni tiegħi fuq dar riformi u l-żvilupp ulterjuri ta' Siskut Illi għal darboħra l-kriterji jidru li huma li nħaffu l-affarijiet, imma xinu ma x'inhu l-użu ta' dan u qed irid jaħseb kol fuq konsekwenzi. 2014 tamla diffiċa l-Kommissjoni li tiskula l li ġi rispettati u għalfejn Les questions de M. Ferber euh, sont... sont... Il-mastaqsijiet ta' Sur Ferber huma wiesa u kienu kemm xejn iktar preċiżi minn dat eh, previst. U għet irrid ikun ċar. Il-Kommissjoni eh, tat l-opinjoni tagħha u tħoss illi qiegħda taqdir wol tagħha bħala gwardjan tat-trattat dan mexxina fil-proċess kollu, l-infaslu l opinniet jop l-kassur da broskis u koll, pero l-numru ta' pajizi ma ksibniex l-elementi kolla disponibli sabiex noħorġu qarid definittivi. U sabiex nizgura ma jkunx hemm żbalji Għal daqstanz kien hemm dewmin għal dawn it-tliet pajjiżi li semmejt u forsi inti tagħmel referenza għal dawn. Din iskadenza sa Marzu 2015 semmejnija u rrid nassigura lil kulħadd illi jekk ikun hemm dewmin dan ma jkunx ħil mitluf, ma jkunx ħela taħin. Sati membri qegħdin jisfruttaw dan il-ħin u sabiex ma nħolġux bħafna soluzzjonijiet kreattivi, aħna se noqdu attenti sabiex niżguraw li regoli kunu rispettati u sabiex niżguraw illi punti daj jiġu indirizzati. Riformi strutturali li waslu għal tkabbir, li u dak li rridu, finanzjament pubbliku li tiġi organizzata, un punt addizzjonali li xtaqt insemmi. Din il-kommissjoni ħadet posta fl-ewwel ta' Novembru U dan forsi għamil affarijiet kemm xejn iktar diffiċli għajnijiet. Sabiex fil-fatt jizguraw li l-miżuri kunu f-postom mot retroattiv għall-2014. Sant is-sena li ġejja għandna nibdew aktar kmini, jridu jibdew aktar kmini l aktar faċli korreġi budget jekk tibda titkellem dwaru, mhux qed nikkritika l komissjoni preċedenti, jekk tibda titkellem fuq dan f'Settembru, jista' jkun aktar faċli mill kieku tibda titkellem dwar dan f'Novembru Dan id-dewmien ġi kawzat mhux neċessarjament permezz ta' ksur ta' regoli, regoli tagħna għandhom jiġu rispettati li rridu niżguraw li jkollna l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex nieħdu deċiżjoni tajba ma na neskludu xejn. Thank you very much for Grazzi għatiħ tal-li fostna. Għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel hija diliġeja il kommissjoni fl-opinjoni tiegħi ma kienx qed tapplika il-leġiżlazzjoni kif teżisti. Niftakar illi fir-regolament wieħed seba' ħamsa hemm imniżla in-naħa preventiva kif ukoll korrettiva tal-patt fl-istanzi kollha li għandna klawżoli ta' evitar fiż-żewġ naħat biex jiddiljaw ma' situazzjoniet eċċezzjonali ekonomiċi, speċjalment f'dan ir-regolament li għadni kif ikkwotajt wieħed wieħed seba' ħamsa hemm ċirkustanzi speċjali li fuqhom devjazzjonijiet mill-nijiet fuq met fin-naħa tal fuq meta ta' żmien medju u dawn huma avvenimenti mhux tas-soltu fil-Stati membri downters u e, riżultati negattivi ta' ta' riformi. F'artiklu 5 speċjalment hemm li l-aggregate jeskludi e, spiża li tkun mismatched minn fondi tal-Union tal-Unjoni tal union tal unjoni u permezz ta' spiża oħra. Lebda minnhom minn daw ma ġiet applikata tul il-kriżi ma nistgħux nimmaġinaw xenarju ekonomiku iktar negattiv, allura jiena naħseb li anka fl-ittra li ġiet ippreżentata mill-Missur Oli Ren tati restrizzjonijiet għal dawn l-allowances li ma ġewx maħsuba fit-test legali. Allura jien naħseb il kont nejxu f'sitwazzjoni li fija il-Kummissjoni mhux qed tapplika l-liġi. It-tieni mistoqsija u l-mistoqsija tiegħi inti preparat li tibdel dis-sitwazzjoni mela issa t-tieni mistoqsija tiegħi. Qed nissanzjonaw stati membri fuq projezzjonijiet li mhumiex qed jiġi segwiti jew diskussjonijiet ta' possibilità ta' sanzjonijiet u jekk tħares lej l mill-Kummissjoni pereżempju pereżempju fl-Irlanda kien fl-2014 kienet 1.3 mbagħad saret 2.2 u fil-Litwanja u nista' nikkwota diversi stati membri il-tkabbir maħsub kien qabel 3.1 un sar 2.5 Lussemburgu 2015 qabel kien 1.6 2.2 fil-ħarifa. Jek tħares lejn l-estimi ta' deficit, ta' deficit inti kollok allura il-bilanċ ta' pagamenti, analiżi tal-bilanċ tal-pagamenti, ta' pagamenti daw l-analiżi huma da' differenzi għal Spanja huwa 1.6, Franza 0.8, għadu hawnhekk għandna varjabilità kbira ta' estimi. Kif nista' jkollna bħala sistema solida li tinkludi rakkomandazzjoni tu sanzjonijiet meta jkollok dat tip ta' figuri? D'abord, euh, sur, le premier point, je, me permets un... ħaġa fuq l-ewwel punt. Ma naqbilx miegħek li l-Kummissjoni mhix qiegħda hawnhekk biex tinterpreta b'mod kreattiv ir-regoli jew t-permet li ma jux segwit ir-regoli l-mistoqsija li qed tqajjem hija fuq flessibilità f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli li għandna bħalissa biex nirrepetu il-Komissjoni ħati prezenta komunikazzjoni mill-Missur Rambroski u Minandi fuq daw il-każijiet eċċezzjoni. Kellna dibattitu fit-tul fuq dan. Jenna fil-li hemm possibiltajiet f'dik l-arm korrettiva f'dak id driħ korrettiv hemm żewġ każijiet fejn inti tista' tapplika ir-regola ta' flessibilità imma meta niġu għal Eurozone konna e, e, fi Eurozone speċjali li kien jiġġustifika dan. Per eżempju, aħna mux senatu opinjonijiet tas sena l-oħra li rridu namlu huwa li nieħdu kull pajjiż individwalment u jina naħseb li fil-fatt jaqbel ma' regoli tagħna ma jfissirx taħt l-ebda ċirkustanza li jista' jkun hemm eċċezzjonijiet fuq l-evalwazzjonijiet u d-bassir li inti semmejt u li jina konxu tagħhom kif kien fil-passat u għalhekk li aħna rappreżentajna id-bassira sena d-dieħla għanna konna din kunu estremament kauti biex nevitaw diskrepanzi wisajn jew nkunu ottimisti iżejjed jew pessimisti iżejjed. Is-Sur Juncker, u s-Sur Dombrovski, s-Sur Katajna għandhom jiġu rappreżentati mill-Direttur Ġenerali. Dik l-idea, dik l-idea e, u mhux l-idea tal-Kummissjoni. Is-Sur Van Luke il-kellim li jmiss. Sur President, Luke, l-Onorevoli Luke innotajt li ħafna drabi inti tisħaq fuq ir-regoli ta' flessibilità, fuq fil-flessibilità fir-regoli u li għandek tapplikom b'mod differenti r-regoli, nasib dan huwa messaġġ ħażin, nasib għandna nkunu iktar ibsin u stretti kif kif napplikaw ir-regoli għaliex għax ir-regoli saru u ġew imniżla meta kellna tkabbir normali u meta kellna rata ta' inflazzjoni normali ta' dik ta' madwar 2 fil-mija kiku jkollna limiti ta' e, deficit ta' 3% fil-pazz ta' stabilità u tkabbir, aħna dija minnija. Għax kena il-pis antik ta' dejn li għandu rata ta' inflazzjoni ta' 2% u meta ġejna ta' dejn pubbliku, id-dejn pubbliku kien jitnaqqas fuq in-naħa waħda imma skont ir-regoli tagħna kien qiegħed jonqos bi tlieta fil-mija. Allura id-dejn, il-pista d-dejn mhux qed jitnaqqas bl-inflazzjoni u dan ifisser li meta niġu għal dejn ġdid aħna rridu nkunu aktar attenti għal ma regoli napplikaw. Allura kull dejn ġdid jekk qed nitkellmu fuq 4.1 fil-mija fl-2011, aħna nafu li dil-figura niżlet għal 2.6 fil-mija fl-2014 u inti qed tbieħdi jisu kan kon dinja storja ta' suċċess waqt li qed taħbi il-fatt li id-divalwazzjoni tad-dejn qadim mhux qed mux għet isir iżjed, allura l-istampa mux qed tkun izbaħ, għallura isbaħ, allura d-dejn qed jiżdied kif konna fl-2011. Jekk aħna ma nifukawx fuq il-medja imma nifukaw fuq dawk l-istat membri li għandhom il-problemi bħal Franza li għandha deficit budgetarju ta' kważi 4% allura din is-sena u s-sena d-dieħla u s-sena ta' wara dini meta ħanaraw kemm hija allarmanti situazzjoni. Allura nixtieq tatina l-pozizjoni tiegħek dwar jekk ir-regoli għandhomx jiġu applikati b'mod iktar flessibli jew b'mod iktar rigoruż. Tweġiba, l ħaġa nixtieq infakkar dak li hu l-approċċ li jużajna biex namlu aċċess tal-pjanijiet budġetari tal-Istati Membri. B'mod ġenerali aħna sessjajna id-DPBs skont ir-regoli tal-rakkomandazzjonijiet kontra mal-pat mal-pat fiskali speċifikament mal-istati membri mad-driħ preventiv minnajr għana assessjajna jekk l-abbozz ta' budget tagħhom jirrispettax ir-regoli tagħna li ta' u l-threshold li huwa ta' 3%, 60% u naraw kif huma l-affarijiet u l-pożizzjoni budgetarja li dun li konsistenza fuq medda ta' żmien medju fuq l-lan eh, rakkomandat mill kunsil f'nofs din is-sena. Issa mbagħad hemm id-drieħ kreattiv rridu naraw jekk eh, il-apposta budget jaqbilx mal-kondizzjonijiet u da jinvolvi eżaminazzjoni tal-progress li jisir f'dak l-istat membru u anka jekk kifet jien eh, azzjoni eh, effettiva tkun saret biex tirribilanċjax u u l-impatt budgetarju fuq punti eh, diskrezjonali da diġa ħareġ fat ta' noti li l-EFCA u l-EFC. Issa. Dak li qed nipprova ngħid huwa li le jimnix favur ta' flessibilta' 100% nista' ngħid di hawnhekk mux bil-neċessarjament eh, nishtiq li min jikritikani negattivament fuq di fuq għadi. Meta eh, jina l-kollega tijaj fil-Komissjoni l-Onorev il-Sur eh, Dobrovski nitkellem fuq dan, aħna nħossu li dan għandu jkun importanti u pozittiv għal flessibilta f'dan id-diskussjoni. Aħna rridu napplikaw ir-regoli mhux iżjed u mhux inqas kelli opportunità li ngħid di dan anke f'kuntesti u nista' nirrepeti dan jimnix minni ma jiena lebda e, favur xej illi nuża kreativita fl-applikazzjoni tar regoli ir-regoli qegħdin hemm u dawk qegħdin hemm biex jiġu applikati dak huwa rwol tal-Kummissjoni. Fl-istess ħin aħna għandna regoli intelligenti u smart u jridu jkunu jridu jkunu jimxu skont iċ-ċirkustanza ta' kull stat membru U kif qalet is-Sinjura Ferrero f'ċerti każijiet aħna rridu nieħdu kon nifukaw fuq eh, eh, pajjiż wieħed u l-Euro ġon kollok hemmi. Mbagħad bħala komment aħħari fuq kien hemm mistoqsija fuq l-investiment aħna diskutejna dan fil-kuntest tal pjan ta' investiment Juncker u għatta miżuri ġew i ippreżentati. Komissarju, ma wieġibx il-mistoqsija tiegħi ma għadek ma semmejċ il-kelma, assolutament il-kelma inflazzjoni, tweġiba fil-fat minn għalija Iva u Eġibt għat tweġiba tijak ma specifikament. Aħna ma nix favur flessibilità fl-applikazzjoni tar-regoli. Aħna żgur li in eh, inqajmu dil-kwistjoni mal-President Draghi. Il-kellima li jmiss l-Onorevoli Gular. Sur komissarju, sur president, pala ex-rapporter, jina għandi mistoqsija, jina konxja tal-ħidma diffiċli tijek, jahna unnek kedim biex nargumentaw. Xinu l-bazi legali ta' dan kollu? Biex impoġġu dan nipposponu għasa marzu ta' Franza, per eżempju ma nix naħlu żmien dal l-aħħar jumej meta kontet nara kont fi Franza ex ministru Franċiż ikkommenta fuq dan u aħna nafu li Franza ila f'di situazzjoni sa mill-2009 allora kif tit tista' tiġġustifika dan? inti se toħroġ bl-istess riżultat u xinu għax peress qed tipposponi deċiżjoni li għal diversi snin għandna pajjiż li ma kienx kapaċi eh, jirrispetta l-impenji li u stess dal-pajjiż xa. Franza qiegħda f'pożizzjoni pjuttost diffiċli u ma tħoss eh, ma tħoss li l-Komissjoni Ewropea qed iddawra f'xi entità ta' Nazzjonijiet Uniti minix qed ikun malizzjuża f'dan il-mistoqsija, Aħna rridu eh, sistema b'saħħitha eh, ta' regoli u drittijiet. Mhux sistema fejn il-Kummissjoni bħafna rida tajba jina żgura li l-ħaddiema ħadmu sew fuq dan ħadd ma jrid jiddistruġġi xejn, imma fl-aħħar ta' ġurnata id-deċiżjoni tagħkom tkun tiswa daqs eh, dik tal-Nazzjoni Uniti f'ċerti affarijiet l-Sur Muscovici jirrispondi, kif kont bil-qeda fuq dil pożizzjoni kont tara li d deċiżjoni teħdet kon flimkien mal- mal-autorità tal-President Juncker konna involuti t-Italjaħna fuq dan, jina Juncker u Dobrovoskis, dan huwa skont l-artiklu 6 li jagħti daw is-setat fuq is-Sur Dobrovski u fuqi. Le, le, le, Kummissarju, na ma, ma, ma attakkajtekx personalment, sempliciment nattakka l-kulleġġ kollu kemm hu. Isum, le mhuwiex il-kulleġġ kollu kemm hu jiddeċiedi, imma huwa jien is-Sur Dobrovski u Juncker. Il-kulleġġ kollu ġie informat u l-President tal-President tal-Komissjoni ġie kien parti mit-teħid tad deċiżjoni wara li ħadna diskussjoni dettaljat ħafna ħafna nassigurak li di deċiżjoni ħadet sijat sħaħ biex wasanna lija, dan u l-elementi li huwa aħna ma narawx li nfusna bħala entità ta' Nazzjonijiet Uniti imma Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea li qegħdin hemmhekk bħala gwardjani ta' trattat u nassiguraw li trattat jiġi rispettat minn kulħadd. Ovvjament li aħna rridu nimponu eh, pieni u sanzjonijiet inkolna eh, napplikaw ċerta ċertezza imma l-2014 eh, artikli 8 u dak li inidi dakollu kollu Ah, jina mija fil-mija li l-isforzi u l-mizuri li għedin jittieħdu li ttieħdu fl-2012 u qabel eh, momiġ dawk tal-2014. F'dan il-waqt ta' żmien ma nemnux maħniex 100% żgur li fil fat ittieħdu dawk il-miżuri dak iż-żmien, issa bda l-isforz minn fuq għal isfel u eh, dan huma d-deċiżjoni li rridu nieħdu ġala darba aħna naraw u ovvjament l-inflazzjoni importanti wkoll ċara darba li nkunu ħadna kont ta' dawn l-affarijiet u met jekk naraw li l mizuli jittieħdu. Allura xi kredibil tal-Kummissjoni kollha jekk kellha timponi sanzjonijiet opinji qabel ma jkollhom din l-informazzjoni jkunu jistgħu jistudjaw. Allura għandek perjodu ta' tleċċur li fih aħna nkunu nistgħu naċċertaw li konna il-figuri neċessarji maħniex Nazzjonijiet Uniti hawnhekk. U mhux żmien li tajna bħala posponiment mhux ħajkun żmien mitluf. Għafolja qed nitkellem fuq pajjiż li jitnej minna minna ġejjin rridu naraw jekk daw il-miżuri mbat jekk il-miżuri tirdux fil-2015 għaw l-sforz kienx bizzejiet, bat ovvjament jek naraw li dan m'hux il-kas meta jiġi żmien eh, fi żmien propizju f'Marzu, mbagħad il- il Ewropea tieħu il-responsabiltajiet tagħha jekk hemm bżonn tieħu sanzjonijiet tagħti sanzjonijiet neċessarji. Aħna din napplikaw ir-regoli u aħna ma nixtuqux nagħtu opinjoni fuq bażi ta' figuri temporani li nimponu opini u sanzjoni mhux se tagħti kredibilità biex natu kredibilità irridu nassigur ix-xoltan huwa nassiguraw li r-regoli kollha jiġu rispettati u jekk tippermettu li nżid xi ħaġa, il-filosofija jew l-ispirtu aħħari hawnhekk huwa li ma narawx li huma s-sanzjonijiet huma xi suċċess huma falliment l-importanti huwa nikkonvinċu diversi pajjiżi konċernati biex iwettqu l-riformi neċessarji tagħhom. U meta nagħmlu sanzjoni dan ifisser li aħna fallejna. Fallejna u qed nagħtu isem ħażin daw il-pajjiżi. Allura aħna l-koll naqblu li inti tista' tevita tippenalizza xi ħadd dejjem aħjar, dejjem iktar faċli. Tispikalix komissarju t-test li li, nishtiq ninkun naf għaliex għandkom bżonn iktar żmien biex tanalizzaw il-figuri ta' Talja u Franza. Meta inti fuq pajjiżi oħra inti tider qed tagħti l-ħiel li għandek il-figuri finali. Allu u inti tittapplika kollu il-miżuri kollha fil-pajjiżi kollha tweġiba. E, fil-kas ta' Franza l-figuri mhumiex ċari, f'pajjiżi oħra l-figuri huma ċari. Ħadd ma għandu l-figuri ċari fuq Franza u bħala tweġiba wkoll nixtieq ngħid li jekk da kollu ġara ftit qabel jekk il-pajjiżi kollha kienu saru konxi fuq dan jina kontet nitkellem ma' Sur Katania fuq dan mhix qed tam mpoġġi u niddubita lil ħadd. Aħna din mid-dibattitu diskussjonijiet ma' daw it-tliet gvernijiet. Pakt stabilidad? Sur Sur Viegas, aħna ma naqblux fuq dan il-patta stabilta, laqqas ma proċess kollu kemmu dwar governanza u semestru Ewropej, Ewropew. Jekk eh, jekk titija edin ġo eh, ġo straight jacket, edin ġo sqaq kull stat membru huwa sovran biex jiddeċidi fuq il-futur. U għana qegħdin fil-fatt niperpetraw il-natura eh, demokratika u sovrana tal-istat membri tal-Unjoni Ewropea. Allura meta pajjiżi membri bħal Franza u l-Ġermanja eh, ma rispettawx il regoli il-paġġi sospis. Mbagħad f'pajjiżi oħra eh, kellhom l-excessive deficit procedure applikat għalihom. U issa għanna 11 stat membru minn 16 il-membru tal-Eurozone li mhumx jirrispettaw ir-regoli u l-kondizzjoni tal rajna naħseb li dan iwassalna biex ngħidu x'inhu ħażin huma regoli dispożizzjonijiet li huma żbaljati jew huma l-istati membri li mhumiex qegħdin jirrispettaw il-patt li jidru li qed joperaw barra mill-liġi. Jina naħseb li hemm prinċipju wieħed li ma nistgħux naqblu miegħu. U dan x'inhu? Dan hu li nejdu dak li jem fil-manuali eh, eh, tal-liberali u jkun fejn ikunu jistgħu jiddeċidu ma fuq ir-rata tagħhom ta' tkabbir fir-rapport nista' nara li l-pajjiżi tal-Eurozone qed juru tkabbir baxx u dawk li huma barra mill-Eurozone għandhom eh, livelloli ta' dejn. U fl-istess eh, fl-istess surveys id-deficit qed jiġi korrett u mbagħad fl-2014 se jkun inqas minn 3 fil-mija anka d-dejn os jonqos ukoll. Allura bl-informazzjoni kollha li għandna u din id-dejta kollha allura għax jidher li tindiki, tindika li aħna miexin fi triq tajba allura l-ekonomija tagħna għaliex mhijiex qed tirkupra għaliex mhix qed tiżdied. Fil-fatt il-kontrarju qed jiġri għax fil-tbassir hemm imblukkar stanjazzjoni. Allora rridu naraw xi modelli li qed jiġu applikati forsi l-awsterità li qed iżżomm lura it-tkabbir ekonomiku żommu ostaġġ jiena naħseb li għandna nagħtu ċertu ħsieb fuq il-ħtieġa illi nat illi namlu iktar flessibbli ir-regoli tal-patt. Issa ndura l-investiment pubbliku ma mhux suppost li qegħdin noħolqu l-ambjent tajjeb u kondizzjoni tajba propizji għall-invest biex nattiraw investiment pubbliku. Jien naħseb din għanna noħolqu din il-possibilità b'mod li jkollna partiċipazzjoni tal-Istati membri f'daw il-fondi ta' investiment. Allura dak li nixtieq nisma' minn għandek baqa' li ftit ħin mela ħankompli bil-mistoqsija tiegħi jgħid il-kelliem fdwar inġenerija finanzjarja ix qed isir Eh, Termin kwesti ideja, s-verija effettivament. Mela, ħana għalaq b'din l-idea. Post, mux suppost edin nifavorixxu il-kondizjoniet neċessari fih dan il-patt biex l-investiment ikun jista jimmira il-fondi internazzjonali ta' investiment mela ħan fil-qosor. Mux għax m'għandix ħafna ħin, imma l kum ma nista' nagħmlu għan nikkonferma li hemm differenza ta' opinjonijiet bejn inti u l-Kummissjoni. U l-komplement tal-Kummissjoni ma verament nassumi responsabilità regoli kollha li qegħdin fil-patt. U xorta għad nħoss li li dan id-dejn pubbliku għandu jiġi imqassam fuq kulħadd u l-independentement eh, minn kif nasbuha politikament dawn huma elementi tal-patt flessibilità li nista' nagħmel u nirrepeti li meta nitkellmu fuq flessibilità dejjem fil-kuntest tar-regoli eżistenti. Dan huwa punt wieħed li jien naħseb li nista' naqbel miegħu u nista' naqbel miegħek li huwa fuq l-investiment aħna għanna il-pjan ta' investment ta' President Juncker illi ġi mħabba li ġi l-oħra. Ovvjament għal dak l-istati membri li jixtiequ jikkontribwixxu għal dan il-pjan. Allura kull investiment li jagħmlu nieħdu kont tiegħu nikkalkulah f'dak li għandu jista' maddejn. Urtasum. Issa s sur Ernest Urtasson. Iva, grazzi ħafna, Sur President, nixtieq insaqsi mistoqsija dwar il-korrezzjoni tal-budget Spanjol. It-talba tiegħek sabiex innaqsu berba fil-mija eh, għajjem ċertu allarm, ovvjament, hemm il-kwistjoni kollha kemmi tal-gvern Spanjol u l-mod ta' kif qed jitrattaw il-kriżi. Iżda li titolbu dan l-isforz budgetarju addizzjonali fid-dawl ta' situazzjoni ekonomika f'pajjiżi hija xi ħaġa irresponsabbli differenti. Hemm 750,000 dar li m'għandix tħul fi Spanja, il-qat żdied 50% tal eda mhumiex qed jirċievu benefiċċji. U jekk inħarsu lejn il-politiki ta' qat, mhumiex qed jagħmlu x-xogħol tagħhom għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija ċara. Jekk aħna rridu innaqsu id-deficit għal 9.4% eh, ħsibtu dwar l-implikazzjonijiet finanzjarji l-Kummissjoni eżaminat din il-possibilità u eżaminajt ukoll l-iżviluppi soċjali ta' Spanja. Aħna fi Spanja qed nimxu dejjem iżjed bil-mod il-ċifri ta' tkabbir huma negattivi ħaristu lejn l-impatt ta' dan għax bħalma qed tinti stess sur kummissarju. Hemm ċertu ammont ta' flessibilità li tista' tiġi applikata ma' mhux bil-fors tista' titloba u nixtieq twiġibni il-mistoqsija tiegħi xilija l-opinjoni tiegħek tar-riforma fiskali ta' Spanja li ħaj wassal ta' fitnaqis ta' tħul ta' 9 biljun. Din hija permanenti, pertinenti, Tista' twieġeb mistoqsija tiegħi issa fuq il-pjan ta' Juncker għandi mistoqsija eh, speċifika ħafna l-President Juncker ħabber li l-kontribuzzjonijiet fil-fondi tal-Istati membri ħajkollhom ċertu flessibilità min-naħa tal-Kummissjoni dawn huma kontribuzzjonijiet kapitali jew jistgħu jsiru anka fil-każ ta' xiri tal ta' bonds tal-Bank tal-Investiment. Grazzi ħafna jek permetti li nitkellem fuq il-budget Spanjol l-ewwel qabel kollox. Spanja hija waħda minn dawk il-pajjiżi li magħhom aħna qegħdin inkomplu d-diskussjonijiet tagħna għaliex m'hemmx konformità mal-patt. Palma taf, Spanja trid tikkoreġi il-deficit eċċessiv tagħha bejn issa u l-2016. U għal dak li għal 2014 aħna nħossu li deficit ħajkun inqas minn 5% tal-GDP li kien lan għal 2015 aħna nħossu li għatem ċertu miżuri li rridu jittieħdu sabiex ikun nistaw naslu għat-ċifra ta' 4.2% tal-GDP u din hija inkluża fil-fatt fil-pjan budgetarju Spanjol. Iżda hawn naqra ta' distak meta niġu għal-kalkoli tagħna. Għaliex hemm min tisemmis 4.6% ma għadna qed niddiskutu dan il-punt għaliex inħossu li dak mhux sforz eh, kbir bizzejiet. Għalhekk aħna ħriġna ċertu rakkomandazzjonijiet strutturali taxxa fuq ix-xogħol, imma ħajsiru ċertu sforzi li jistaw ikollhom effett anka fuq eh, l-ispejjeż tal-ħaddiema u l-impjiegi. Aħna ovvjament ħankomplu naħdmu flimkien mal-Gvern Spanjol f'din id-direzzjoni biex naraw jekk nistgħux innaqsu d-distak li hemm u nieħdu l-miżuri neċessarji jekk aħna nħossu li dan huwa meħtieġ sabiex dan kollu jkun skont ir rakkomandazzjonijiet tagħna għall-2016. Aħna dejjem tkellimna mal-gvern Spanjol f'dan il-kuntest ta' dialogu kostruttiv. U aħna kellna skambju riċentement mal-gvern Spanjol, ġviri bejn il-Komissjoni u l-gvern Spanjol. U għed mill-punti l-oħra li inti għajjimt meta saqsejt dwar il-kontribuzzjonijiet e, u minn feħa jiġu naħseb li suppost mill-kapitali. Iżda, Eh, dwar il- eh, inti ma wieġibx fuq il-riforma fiskali, inti qed li hemm xi referenza u naħseb hemm ir-riformi eh, taqkom ukoll fuq dan. Palma qed dan ħajkun ir-riżultat tal- tar-riforma fiskali Spanjola ħajkun tnaqis ta' 9 biljun palma qed. Grazzi, kompli l-Komissarju, l-Komissjani mhix qedaw biex iżomm midej il-gvernijiet Ir-rwol tal-Kummissjoni hija li tassigura ruha li ir-regoli jiġu irrispettati sabiex naħdmu lejn eh, mira komuni maqsuma waħda nħarsu lejn il-modi ta' kif inti tista' tistgħu eh, tiksbu dan. Għalhekk jiena ma nistax nagħti tweġiba speċifika dwar il-miżuri speċifiċi jew individwali għaliex dan huwa parti mill-politika nazzjonali. Marko Valli, grazzi ħafna sur President qed ikun hemm ħafna kritika fuq il-metodoloġija użata eh, mill-Kummissjoni eh, mil dwar il-kalkolazzjoni tal-GDP u l-output gap. Jekk ikun hemm l-aġġustamenti min-naħa tal-Istati membri skont ir-regoli tal-Gvernanza Ewropea, il-kalkolazzjoni tal-output gap fil-fatt tista' taffettwa l-aġenda politika u ekonomika tal-gvernijiet. Peress li din hija estima tassal għal ċertu inċertezza fil-fażi ta' instabilità ekonomika bħal dak li hemm bħalissa u l-istima tal-output gap minnaħat tal-Kummissjoni. Palissa reġit reveduta tlet darbiet l-istima tal-output gap għall-Italja għall-2013 u din hija differenti bejn l-organizzazzjoni internazzjonali. Rabbi li għaddit meta il-Kummissjoni kienet qed tikkalkola li l-Italja ħajkoll output gap għall-2014 ta' inqas minn 3.6 6% xibki l-OECD L-OSCE kalkulat 3.1 fil-mija. U għana naħsbu li din it-tip ta' metodologija tista e, taffetwa b'mod negattiv il-perspettivi il, il, il fuq il-bjaġġet ukoll tagħna, grazzi. Mela palma qed il-metodologija trid tkun eh, trid numru ta' metodi li diġà huma nizla u li aħna ħankunu qegħdin nikkonkluduhom eventwalment Issa, fuq l-Italja xinti għajjem dan il-punt propju fuq l-Italja. Fl-opinjoni tagħna l-GDP tal-Italja huwa riskju li għannon non-konformità. Aħna naħsbu li il-miżuri addizzjonali huma e, pozittivi ġviri dawn 0.3% tal-GDP li sabiex inaqsu eh, sa 2.6% tal-GDP sal-2016 u dan huwa propju dan il-perċentwal ta' 0.3% u titjib strutturali għal dak li huwa l-2014. U dan huwa fil-kuntest li aħna nafu ta' ċertu eh, tkabbir baxx u eh, inflazzjoni zero. Aħna konxi tal-diffikultajiet eh, tal-Italja b'dan l-output gap kbir li semmiet il-fat li il pajis pajis ilu f'reċessjoni għal ħafna snin, aħna nikkonsidraw dan kollu meta niddiskutu mal-Italja l-kapacità li dan il-pajis verament ikun jista' inaqqas eh, it-tkabbir kif suppost u nafu li dan ħajwassal għal konsegwenzi ekonomiċi ċari u id-basir ta' deficit naqra ola ta' 2.7% u deficit ta' 0.1% fl-2015. L-isforz fiskali huwa ukoll taħt dak li huwa mitlu bħalissa biex ikun hemm progress l-NTO huwa dejjem aktar taħt il-tnaqqis tal-dejn, ġviri il-mark ta' l-2015 u l-periodu ta' tranzizjoni. Iżda aħna nistgħu napmettu li din hija xi ħaġa li verament jibsa fil-ċirkostanzi ekonomiċi ta' bħalissa, għalhekk dan ukoll huwa huwa f'dan l-ispirtu wkoll qed diskutu mal-Italja, aħna ħanerġgħu neżaminaw is-sitwazzjoni anka f'Marzu tal-2015 wara l-approvazzjoni tal-liġi tal-budget u l-ispeċifikazzjoni tal-programm ta' riforma strutturali. Għalhekk jiena naraf li jista' jkun hemm ċertu diffikultajiet iva, iżda l-approċ tal-Kummissjoni jikkunsidra dawn id-diffikultajiet. Grazzi ħafna mela fuq dan il-punt li għajjimt fuq il-deficit eh, strutturali. Palma qal il-President il-ġri tal esga il-bira hu qal eh, ċertat ċertu kummenti li morru fl-istess direzzjoni ta' dak li jettinti inti u aħna ħanitolbu ħad-dejta għax irridu naralżaw b'attenzjoni din il-kwistjoni tal-metodoloġija kurrenti tal-kalkolazzjoni tad-deficit kif ukoll differenza ma' metodoloġiji oħra tal-ISD għalhekk aħna mmorru lura għal dan is-suġġett anka fil-qafas tal-rapport Perez għaliex huwa rilevanti bħala parti mid-deficit strutturali għandu rwol verament importanti fir-riformi standard u il- patta stabilità u tkabbir. Mela, l-kellima li miss. Il-Signora Kappel. Sur Komissarju, l-Stati membri irnexxilhom jevitaw li kollhom ċertu sanzjonijiet applikati fuqhom permezz ta' alleanzi u e, permezz ta' reversed quality ma qualified majority voting u ħafna iżjed diffiċli nagħmlu dan. Eh, huwa e, diffiċli jkun hemm pieni li jiġu imposti jekk ma jkunx hemm maġġoranza kontra għalhekk iżja iżjed possibilità li tintervjeni il-Kummissjoni biex tirristruttura u inti tajtna d-dettal dwar intom kif tistgħu tagħmlu dan għaliex inkludejtu periodu addizzjonali ta' tlet xhur eh, għal dejta data addizzjonali għal dawk il-pajjiżi li qed ikollhom ċertu problemi. Iżda fl-istess ħin, intom qegħdin titkellmu dwar applikazzjoni aktar rigoruza tar regoli li ħatkunu qegħdin tapplikaw ir-regoli b'mod aktar strett Imma l-mistoqsija tiegħi hija din intom x'tifmu eh, b'applikazzjoni aktar stretta tar-regoli, partikolarment meta jkun hemm ksur tar-regoli fil-patt ta' tkabbir u stabilità. U x'ingħidu dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew, partikolarment dwar il-budget u sorveljanza makroekonomika tal-patt ta' tkabbir u stabilità Jina nħoss li l-Parlament Ewropew ma għandux biżejjed seta biex intervjeni. L-Istati membri jridu jġustifikaw li l-om infusom u dim il-Kummissjoni u il-Parlament mhux qed jitqis bizajet. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din, x'tib ta' rwol qed taħseb għall Parlament Ewropew fil-ġejjieni? Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tal-mod ta' kif il-Kummissjoni ħad tkun qed taħdem fix-xhur li ġejjin. Aħna rridu nassiguraw li ir-regoli tal-patt jiġu verifikati u nżommu magħhom jekk ikun hemm xi dewmien eh, irrid ikun hemm spjegazzjoni ta' għalfejn ikun hemm dak id-dewmien. U aħna għamlu dan minn kompliċità, aħna komplu jkollna dialogu ma' dawn il-pajjiżi, aħna rridu nkunu nafu jekk il-miżuri li sarux fl-2014 jew le. Hemm ċertu impenni li tħallna li jom uridu verifikaw jekk ittieħdux il-miżuri jew le, għax jekk le, mbagħad hemm bżonn ta' aġġustamenti addizzjonali aħna nistgħu nserħulkom moħħkom ukoll li sforz strutturali li sar ħajitkejjel biex naraw jekk kienx biżejjed. U dan japplika b'mod partikolari għal Franza u jrid ikun taħt il-GDP ta' 0.5 u aħna rridu nkomplu d-dibattitu tagħna. Hija ħaġa essenzjali kulħadd jista' jiġi jitkellem dwar riformi strutturali u kif ħajbidlu l-affarijiet u ħajbidlu l-ekonomiji billi jagħmluhom aktar kompetittivi, flessibbli u reattivi U dan huwa l-unika mod kif qed jikseb it-kabbir u din li jeżid ħaġa importanti għandna bżonn finanzjar pubbliku sostenibbli u għalhekk it-kabbir potenzjali jridu nżiduh u aħna dak li ħankunu nagħmlu fix-xhur li ġejjin. U bħala u aħna ħanużaw ir-riżultati li niksbu permezz ta' dawn il-parametri konna ristrutturar eh, effettiv u il-riformi strutturali aħna ħanieħdu l-miżuri li għandna bżonn nieħdu aħna nittamaw li nkunu qegħdin naslu għal konklużjonijiet tajbin, ftejn tajjeb u progress, deċiżjonijiet tajba li jipruvaw jevitaw il-pini Iżda ħna mhux qed neskludu l-pini u għal dik li huwa r-rwol tal-Parlament, aħna naħdmu fl-imkien, fuq gvernanza ekonomika, fuq il-two-pack, fuq il-six-pack fejn intom dġa ġejtu mobilizzati għalek għana għankru għedin naħdmu flimkien biex intejbu l-affarijiet. Grazzi. Grazzi ħafna issa shadow tal-PPE fuq il-gvernanza, fuq il-rapport tal-gvernanza ekonomika. Este de Lange. Iva, grazzi ħafna sur President. Jina u koll nishtiq nirringrazzja l-Kummissarju. Forsi naqra tard imma tal-li tani tweġiba għal mistoqsija li staqsejt xur ilu. Waqt is-smieħ sur kummissarju jina saqsejtek U jina referejt għal eh, ktib Animal Farm, saqsejtek jekk hemm xċertu annimali li f'din il-Kummissjoni ħajkunux iktar ugwali minn oħrajn u inti negajt dan il-punt, ma nixtieq nirringrazzja aktar li issa tajtni risposta. Ġifieri Iva u għamilt dan meta weġibt lis sinjura Gular meta qed li bażikament l-informazzjoni kollha l-oħra mill-istati membri l-oħra hija tajba ħlief għal Franza u l-Italja. U għalhekk huma kellhom bżonn dawk il-perjodu ta' tliet xhur addizzjonali Bażikament dan jikkonferma il-fatt li jider li japplikaw regoli differenti partikolarment lil stati membri żgħar u regoli oħra japplikaw għal stati membri kbar. Għalek biex e, nirġa nitkellem dwar mistoqsija li ma wħedġibx kompletament e, dwar x'inhu huwa daqshekk diffiċli fl-2014 inti tibatilna messaġġi li jikkontradixxu xulxin minna għattajt li l-Kummissjoni mhijiex differenti mill-Kummissjoni ta' qabel għaliex qed tagħmlu affarijiet eżatti l-istess bħal Kummissjoni ta' qabel imi settajt li iva fl-2014 kien diffiċli nagħtu ċifri għaliex kienet ġejja il-Kummissjoni il-ġdida. il kummissjoni il ġdida Ir-regoli għadhom hemm, ir-regoli għadhom l-istess, ir-rwol tal-Kummissjoni għadu ir-rwol tal-Kummissjoni. Għalhekk eh, li l-istati membri m'għandux jagħmilhom differenza li ma' kummissjoni qiegħda eh, qiegħda maħtura għaliex ir-regoli japplikaw bl-istess mod. U jekk hux l-2013 u l-2015 U eh, inti tajdu allura li l-2014 u għall-eċezzjoni għalfej, regoli marċari il-Komissjoni għandha l-istess ruol bħal Komissjoni ta' qabel. tajt hawnhekk is-sinjali li qed u huma konfliġenti. Dan il-punt dwar il-differenza ta' kif wieħed jitratta ċertu stati membri meta mqabbel ma' stati membri oħra, jiena naħseb li dan huwa punt eh, li għandu jħassibna il-koll. U jiena nemmen li huwa punt ta' tħassib għalhekk xtaqt nenfasizza dan il-punt. Tistaw E, tajdu li li ma teħdux kost li jena najt laffariet kif il-huma, imma nishtin ringrazzja l-Komissjoni tal fl-axħar e, tawni tweġiba ċara għal-mistoqsija li li saqsejta l-ġemat u qed ħassibda ħafna din it-tweġiba. Issa, il-kummenti li fil-fat kelli fuq il-komunikazzjoni tal-revizjoni tal-gvernanza ekonomika u tal-qafas tiegħu inti qed letteralment li jew ħadem tajjeb jew ma kenniex biżejjed ħin biex nagħmlu evalwazzjoni u ċertu regoli mhumiex ittestjati fi żminijiet ekonomiċi normali. Dawn huma l-klim tiegħek, il-klim tiegħek anka fit-tekst. U jina naqbel miegħek fil-klim ta' Herman Van Rompuy li iva l-kriżi eżistenzjalista tal-kriżi għaddit, issa jekk dan ifissirx li morna lura għal żminijiet normali ma nafx nistgħu niddiskutuha. Issa forsi huwa iżjed interessanti li naraw kif il-gvernanza ekonomika taħdem e, fi żminijiet ekonomiċi normali milli fi kriżi. Għaliex fi kriżi aħna kellna ċertu sens ta' urġenza li ressaqna lejn xurxinu permettilna li nibnu dan il-qafa sal-ekalija huwa mod kif nittestjaw biex naraw kif taħdem fi żminijiet normali u dan ifisser li għandna bżonn nieħdu ċertu ħin biex niprovdu kien hemm il-kelliema ta' qabel li kellu ħames minuti inti ma qatx tispjega kemm kellna ħin jekk ħatuża il-ħin kollu mhux ħa eh, natuk ir-risposta, iva ħanaġġel imma ċertu affarijiet irridu ngħiduhom. Fuq ir-reviżjoni, m'għandux ikonna reviżjoni sħiħa ta' six pack u two pack u nifukaw biss fuq dak. Għalix wara kollox il-patta stabilitaw tkabbir u dak kollu li jem madwaru huma l-ankra biex najdu ta' fiduċa klim ta' dragi. U t-tini punt huwa il-flessibilità bħala skuża biex e, ma nirranġawx l-affarijiet ċertu stati membri din ħatkun ta' detriment u ħajja nerġgħu jkollna kriżi ta' fiduċa. Issa għandi tlet mistoqsijiet. Eh, fuq il-flessibilità, li ma flessibilta diġa użajtu fl-eżempju li diskutejna fuq l-Italja u Franza, bil-forsi użajtu xie flessibilta, li xmintom xie tizommu ma regoli bażiċi, li ma u użajtu u taħsbu li jem bżon ta' aktar flessibilta, tini mistoqsija. Jek tħares Mela, suppost kellek żewġ minuti għal mistoqsija u tliet minuti għat tweġiba. Inti deċidejt li tagħmel diskors, iva, qed nifhem li inti ma gosb b'dak li qed imma xi ħadd kellu jgħidha. Issa il-kellima li miss eh, eh, l-Onorevoli Beres. Lejna nixtieq risposta ċara issa l-mistoqsija tiegħi. Meta intom tagħmlu pont bejn dan id-dibattitu u d-dibattitu li kellna fuq e, l sħarriċ ta' tkabbir annwali, inti qed li dan il-kumitat irid ikun aktar intelligenti meta jeżamina l sħarriċ ta' annwali dwar it-tkabbir. U li dan għandu jintuża bħala odda sabiex jiggwidana. Għalhekk, kif nistgħu nużaw it-tekst li ħadd ippreżentana kemm jista' jkun malar laqsek nittamaw dwar il-flessibilta' sabiex ikunu nistgħu nikorreġu l-izbilanċi ta' gvernanza ekonomika li għadhom fil-verament fil-bidu tagħhom anka jekk ikonna pakket sieħ ta' regoli. Issa fuq il-mistoqsija dwar l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli llum, is-Sinjura Ferreira saqsitek dwar id-dispożizzjonijiet fit-tekst li jeżistu u li f'ċirkostanzi mhux tas-soltu jippermettuna li natu naqriżiet ħin l-istat membru u b'differenza għal dak li qegħdin jgħidu kellima oħra. Met inti prezentajt din il-flessibilità, inti semmejt ċirkostanzi eccezzjonali, jina jidir li li forsi għanna jew nistaw imorru aktar li lin, forsi nistaw nerġaw nevalwaw ir-rwol ta' l-AGS Forsi nistaw nħarsu aktar fid-dettal lejn l-iskadenzi u kif din tista' tkun aktar effettiva. U inti fl-introduzzjoni tiegħek semmejt ukoll li dan fil-fatt huwa il-każ u palma jedna l-bieraħ meta konna qegħdin nitkellmu dwar il-president tal-Esgab, inti hemmhekk tkellimt dwar it-tkabbir potenzjali Iżek nħarsu lejn dokument li ġie prezentat illum fuq il-6 ehm, plus 2 pack, inti għet li għalissa konna għadna ma testajniex f'ċirkostanzi ekonomiċi normali, imma dawn ir-regoli ġew infassla sabiex jikkorreġu ċertu affarijiet meta jkun hemm sitwazzjoni diffiċli. U konna situazzjoni diffiċli, il-Kummissjoni kella bżonn ta' odda ġdida u dak kien il-pjan ta' investiment. U inti qed li din l-evalwazzjoni kien eżerċizzju ta' kontabilità u dan naħseb li huwa konformi mal-pakket. Iżda bażikament il-pożizzjoni tal-Kummissjoni miex li għandha tistenna ideat tajbin minnaħa tal-Parlament u rida tajba minnaħa tal-Kunsill? Jina ħan rispondi li signora Langela għal 30 sekonda bat nġilura għal tijak. Suppost ħames minuti kien jinkludi eh, il-mistoqsija u t-tweġiba u jekk inti tum titkellem ħames minuti ma jkunx hemm ċans imma le ma kienx hemm approċċ differenti le. U għal darba ħan nixtieq intenni imma nixtieqx nikkritika il-Kummissjoni ta' qabel għax għamlet xogħla, iżda meta wasalna aħna, is-sur Kotajna nħad deċiżjonijiet li ħa Iżda fuq il-mistoqsija tal-azzjoni effettiva din ma ġietx diskussa mal-gvernijiet konċernati għalhekk aħna fi ftit ġimgħat ma kennix l-informazzjoni kollha u dan jispjega u xejn aktar għalfej tajna eh, dawn il-ftit xhur addizzjonali dawn mhux qed jingħataw sabiex nevitaw il-pini imma biex wieħed ikun jista' jifhem eżattament x'qed jiġri u jekk irridu nistgħu namlu eh, nagħmlu ċertu pini sanzjonijiet imma abbażi ta' eh, analiżi oġġettiva direttiva u mux akkużazzjonijiet. U din kienet deċiżjoni kolleġjali ma kienx hemm nies li kellhom eh, opinjonijiet differenti. Aħna naħdmu flimkien bħala kulleġ. U l-kumplament huma mistoqsijiet simili għal dik ta' dawk ta' Sinjura Perez. Fuq il definizzjoni ma nistax tikkummenta fuq il-definizzjoni ta' flessibilta'. tridu tkunu konxi tal-limiti li japplikaw fil-pat ta' tkabbiru stabilita. Din biex ħaġa li fil-tajn ġdid. Aħna napplikaw il-pat u għal dawk li huma ċirkostanzi eċċezzjonali Is-Sinjura Ferreira fil-fatt dwar dan il-punt, hemm titjib li jista' isir fil-metodi ta' kalkoli, per eżempju, meta neġu biex nikkonsidraw ċertu situazzjonijiet individwali, u ovvjament il-kalkolazzjoni tal-bilanċ strutturali hemm żewġ metodi li suppost huma ekwivalenti bħalissa, iżda ma jagħtux eżattament l-istess riżultati. Għalek, għatem ħafna xol li għatri tisir għal dak li ta' konċett u statistika. Iżda aħna konsultajna fl-imkien, u s-sur Dombrovski su jena edna li ma kienx hemm ċirkostanzi eċċezzjonali fiż-żonna euro u biex il-wieġeb it-tielet mistoqsija ta' Sinjora Perez, Sur Langa ukoll għal xi ħaġa dwar dan, aħna iddiskutejna ma'kom il-koll. Aħna għedna li l-approċċi tal-approċċ tal-Kummissjoni huwa żewġ passi, ġifiri l-ewwel l-analiżi fattwali, r rapport tal-lum, ġifiri, iżda aħna lesti li konna approċ aktar ambizjuż fil-ġejjieni, inkluż rwol ikbar għal Parlament Ewropew u jiena neħu gost li naħdem magħkom fuq dan. U r-rapporters kollha u x-shadow rapporters ukoll naħdmu f'dan l-ispirtu. Ejja nibdew eh, b'dan l-approċ issa u mbagħad nimxu l qudiem b'mod differenti fil ġejjeni eh, eh. Darius Rosati, grazie President, grazie Kommissarju. Staqt nibda b'segwitu għal-mistoqsija mis-Sinjura Gulag u Denange. Tinja kwistjoni importanti, rridu nevitaw l impressjoni l kummissjoni qed tapplika xi standards doppi. Nixtieq nkunu ċari fuq il-kriterji illi kontet tuża sabiex tieħu deċiżjonijiet fuq posponiment tal-aħħar evalwazzjoni għat tliet pajjiżi u biżejjed għal stat membru illi ma jipprovdix l-informazzjoni kollha neċessarja brabta mal-appoġġ ta' pjonit veġitarji sabiex jikseb dan il-posponiment jew użajtu xi kriterji oħrajn. Aħna nkunu ċari sabiex inxejnu kull tip ta' dubju fuq dil proċedura. It-tieni mistoqsija tiegħi titratta komponent importanti ħafna ta' governance ekonomika u dan jam referenza għal waħda mid dispożizzjonijiet ta' trattat dwar stab ta' koordinament fil-parti fiskali ta' trattat waħda mid dispozizjonijiet titfa' obbligu fuq l-Istati membri sabiex jimplementaw mekkanizmu ta' korrezzjoni fil-qafas leġislattiv nazzjonali tagħhom sabiex jiżguraw illi jkunu jistaw jkunu konformi ma' regoli fiskali. Speċjalment il mekanizmu ta' korrezzjoni f'każ ta' deficit eċċessiv. Mistoqsija tiegħi jekk kif tevalwa x-xogħol ta' dan mekkanizma li xilu implementat sena issa. Kif tħares lejn l-effiċenza tal-mekkanizmu? U forsi tgħidilna x'inhu l status tal-implementazzjoni tal-mekkaniżmu fi stati membri kollha konċernati. Grazzi għal mod kif formulajt il-mistoqsija l darba oħra nixtieq inkun ċar fuq kif għandna d-deċiżjoni u s-sens tad-deċiżjoni maħniex hemmhekk eh, taħt kadenza stretta qed nippermettu anzi sħin żejjed sabiex ikonna evalwazzjoni ċara tal-parametri. L-ewwel parametru jekk struttura ix bizet jew le, jekk l-sforz strutturali jibdilx il-parametri ta' kabir ekonomiku pajis partikolari. fejn ikun hemm bżonn xhur żejda ta' dialogu. Hemm kontinwa eċċellenti bejn żewġ kommissarji sur Katajn nħadem ma' sur Barroso. U issa xogħol tkompla mill-President Juncker meta ġielet President. Nista' ngħidu li hemm punt wieħed li kien kemm xejn ikkomplikat għas-Sur Dombrovski swalija wkoll. Komissjoni preżenti kienet qed taħdem fuq dak li huwa responsabbli għalih. Kien hemm non serja. Is-sur Katajnen għallilha. Reżun ħarsuna daw il-miżuri ġewx adottati u nippermettu l-Komissjoni ġrida sabiex tindirizza dan. Niżgurakom li s-sur Dombrowski su jien. Sankunu għawnek is sena li ġeja, sankunu qegħdin namlu dan iktar kmini sena d-dieħla, nibdew minn settembru għaliex hawnhekk jista' jibda dialogu sabiex inkunu nistgħu noħorġu b'konklużjoni ta' aħjar, imma le, ma kienx hemm standards doppji, ma kienx hemm kriterji differenti, u d-deċiżjoni f'Marzu se u eh, l-odda sib għammek kosa t deċiżjoni għalija. U nixtiequ konklużjoni ċari maħniex qed inkunu eh, għażenin vizavi l-ebda pajjiż. Aħna rridu analiżi oġġettiva u intelligenti sabiex niksbu l-aqwa konklużjoni possibbli li kastigaw xaħat musta tkun lan ċentrali, ma sta jkun hemm kastig iva jekk ikun hemm nuqqas ċar u jekk il pat ikun qed jiġi minat. Irridu niksbu l-aqwa riżultat, l-aqwa riforma permezz ta' dialogu u dan aħjar milli kikun imponu xi kastik jew ieħor. Futtini punt nirrepeti li dan kollu se jkun inkluż fir-riflessjoni tagħna dwar governanza ekonomika dawn huma mekkaniżmi reċenti u dan l-istadju mis nagħti Ġudizzju ħari. Naħseb li evalwazzjoni neċessarja ma stani nix nagħmlu dan mod prematur. Udo Bullman. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Grazie, President, Kommissarju. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Sor President, Sor Kommissarju. Sor President, Sor Kommissarju. Xtaqt namel osservazzjoni u mistoqsija. L-osservazzjoni hija din. Jidher li l-Ewropa taf żewġ tipi ta' problemi. Minnaħa għandna l-ideoloġija, l-ideoloġisti dawk li isini realtà ekonomika ma sem xem xita jinforzaw eh, il-regoli u jgħidu l-budget li naqas ma jimportax ċirkostanzi ekonomiċi kawżaw pajizna rajna dan anka f'pajjiżi oħrajn ukoll fid-diġi tiegħek hemm dawk li qatt ma skużaw ruħhom għal dak li għamlu fil-Portugal u f'pajjiżi oħrajn minħabba trojka fejn naqsu l-investiment produttiv dawn huma l-ideoloġisti mbagħad għandek oħrajn dawk li rifjottaw kull modernizzazzjoni qatt ma jridu jinbidlu u jridu kompli għamlu dak li dejjem għamlu għaliex ngħixu suq intern bi 28 stat membru imma ma jimportax Eh, un importanti għal fil nazjonali. L-interazzjoni bej żewġ gruppi iwassal għall estremizmu tal-lemin qed naraw bħalissa fl-Ewropa u dan joħloq ċirku viskus inax nkunna fal-fejn bla poċ u bla jnuna ta' servizzi tagħna ma nistawx niġu f'sitwazzjoni fejn konni ċipri pożittiva li ma nippreżentawx malaj studju minn issa sa marzu, minn issa sa rebbija nagħmlu studju. Nieħdu konsiderazzjoni tipi differenti ta' evoluzzjoni skont ċifri li għandna dimna. Nikkalkulaw l-evoluzzjoni tal-pajjiżi kollha Ewropej ngħidu investu iktar minn qabel u nikkalkulaw l-effetti akkumulat attivi Imbagħad b'sul possibbli kull pajjiż jinvesti ċeks iktar u jagħmel riformi strutturali kif insibu fil-programm Ewropa 2020. Imbagħad nikkalkulaw l-effett akkumulattiv fit-tielet possibilità, tielet alternattiva ma nagħmlu xejn. L-ebda pjan ta' investiment status quo u mbagħad għal dawn it tleta li differenti nikkalkulaw l-dejn proġetta tal-kull pajis. Emmek nkunu nafu x'qed nitkellmu kif napplikaw ir-regoli, kif napplikaw il-prinċipju, kif nużaw l-ideoloġija tagħna sabiex l-Ewropa għal darboħra issib tkabbir u tneħħi għal darba l-dejjem id-dejn u s-sipruħa f'kurrutur ta' impjiegi u tkabbir u mhux ta' dejn hemm bżonn il-Kommissjoni tagħmel dan u bekk ikonna bażi solida sabiex eh, eh, nimxu l-qudiem. Grazzi. Ma nistax nesprimi preferenzi ideologiċi hawnhekk. Dak mhux ir-rwol tiegħi fil-fatt. id li responsabbli li għajin ser tagħmel studju wiesa makroekonomiċi billi tuża ipotezi differenti u il-proposta tiegħek hija waħda interessanti. Għalena Massur jekk joġbuk? Grazzi President, grazzi Kommissarju. Segwejt b'attenzjoni li tweġibittija tiegħek għal numru ta' mistoqsijiet dwar ir-riskju ta' trattamenti differenti għal pajjiżi differenti. Għan esprimi biża personali, 11 sena ilu is-sistema msejħa kriterji ta' Maastricht ta' kizmin, deficit, sorveljanza ta' deficit effeċi, si fallit mod spettakolari li xil-Germania u Franza kienu fiksur ta' regoli fl-istess ħin. Kenna prezentazzjoni politika li tajt interpretazzjoni differenti ta' flessibilita' fissret li dawn ma kellhom jiġu penalizzati minn dak iż-żmien l-hawn kellna nsaħħu disċiplina, kellna nimplementaw eh, eh, kastigi, però nifhem l-ostaklu politiku li faċċajna għadax li sena do preżenti. U snibza illi qed nifaċċaw fenomenu illi uh, għanna problema li eh, hija kbira wis biex wieħed jiddiskrivija is-swituq l-abjad u jista' jikkundanna l-Irlanda l-Ispanja u nam refer dak għal Lottensen, ma ma ta' neġu għall-Italja najdu l edak pajis kbir ma tistax, ma tistax tipponta su pajk lejom. U dan imur li l-pat ta' stabilità ta' Ewropew, l-ikbar tliet pajjiżi fi zon Ewro, l-Italja, Ġermanja u Franza, għat musa jkunu penalizzati qed nirriskjaw li nkunu f'sitwazzjoni fej fir-realtà minħabba il-fatt illi aħna nibżaw tant mis nistaw nistgħu naċċettaw rata miżjuda 8% fissu imma l-istess ma japplika xa pajjiż bi, nirriskjaw li nkunu f'sitwazzjoni illi noħolqu xok ta' diżugwaljanza bejn dawk illi minħabba id-daqs politiku tagħhom ikunu jistaw B'mod ekonomiku jagħmlu dannu relattiv għal daqs ma jiġux penalizzati. U dan iwassal għal nuqqas kredibilità fis-sistema, grazzi sur la massur. Għal darbohra xtaqt ngħid illi dan mhuwiex il-każ jiena konvint li s-sitwazzjoni mhix paragonabbli mal-2003 għaliex il- patt ta' stabilità issa jeżisti u li tiġi rispettat. Spiegajt eżattament għalfejn tajna ftit xhur żejda spjegat illi ħalet għandu joħroġ ġelgu kostrit minn dan, dak li nixtieq jekk ma jkunx il-każ il-Kummissjoni terfa' responsabilità tagħha mhix kwistjoni ta' to big to be blamed, imma fl-istess Kas xa tinsemmi zewġ punti, hemm kontradizzjoni dak li għattinti, u nistidnek rifletti fuq dan, jekk fil-fat sanzjoniet eventuali, sanzjoniet effetti drammatiċi fuq is-suq fi zon euro, dan wassal fuq riflessjoni fuq il-pertinenza ċertu mekanizmi jiena ma naqbilx ma' di diagnosi, hemm kontradizzjoni bejn eh, il-fatt li wieħed jissanzjona u ħaġa oħra li jeżisti paradoss. Mil-bidu għanna nitkelmu fos ċertu pajizi, pajizi li tafhom tajjeb sur la massur, imma fil-verita aħna ibsin konna ibsin iktar mill-Italja, Franza u Belġum mill oħrajn hemm seba' pajjiżi, mhux tlieta seba' li qed jirriskjaw nonkonformità seba' u li tliet pajjiżi illi ħan iltaqgħu magħhom f'Marzu ħan itkellmu mod preċiż mingħajr l-ebda pjaċiri jew eh, tbissim żejt ma li tali Franza l Belġu. Jiġifieri mhux se noqogħdu om għal kollox u nagħlqajnin għal kollox. Dan huwa kredibilità tal patt għal kommissjoni u kwistjoni ta' kredibilità għal kummissarji. Jiena nafu dan tajjeb u nistenedilkom illi ħan nistidnu ħatir fa' responsabilità tiegħu. Grazzi, Alfred Sant. Thank you, Mr. President. Grazzi President, Sir Komissarju. Fuq naħa, għajdna li l-Europa bżon eh, dawar l-ura nuqqas ta' investiment tal ħar snin u bżon nissaxħax investiment pubbliku privat. Sa dan it-tant, it-tupek u six-pack fukaw fuq li naqsu l-budget, deficit il-budget so jkun hemm bilanċ bej jidħol u l-outgo. Dan sitwazzjoni fejn il-kontit pubbliċi qed jinżammu f'kontanti u eh, mhux mod akkumulattiv. Amministraturi sabu aktar faċli illi kontabilità jaddu għam naqis investiment minn sara l-oħra mux naqis fi spiża. Il-sistema 2-pack, 6-pack għal da stant tmur kontra tisiħ ta' investiment. Se nagħmlu fuq dan din l mistoqsija tiegħek, din mistoqsija għandax taqsam ma' rekomendazzjoni speċifiċi għal pajjiż individwali u li jkollna lini gwida nfassla mill-Kummissjoni mtun biex nwiġbu għalla bozza budgets preżentati mill-gvernijiet nafu tajjeb il-kriterji tekniċi il-Komissjoni trid tislet mill-konklużjonijiet tagħha. Madan ukollu meta nagħmlu evalwazzjoni tal-qudiem għadda nibbażawru nafu affarijiet suġġettivi. Il-mistoqsija tibqa' l-pożizzjoni adottati mill-Kummissjoni Ewropea jirriflettu il-ġik tal-żona euro eh, eh, mod ġenerali jew dik tal-pajjiż involut. U jista' jgħid li meta medda ta' żmien iż-żewġ miri huma konverġenti meta eżattament il-bilan fejn insebu l-bilanċ bej l-interess nazzjonali kif evalwat mill-gvern tal-pajis involut u l-interess ta' zona euro b'mod ġenerali. Kif eh, identifikat mill komissjoni dan l-xaqsam għal kontroversja li għanna palissa bej dak li qed jiġri għal rigwarta tal-Italja u Franza, imma kessin iktar wiesa wkoll. Eh, mela, Sur Sant, frankament ma narax kontradizzjoni bejn implementazzjoni ta' regoli u l-pjan ta' investiment. Kif qalet is-sur l-Unjora Beres titilu, ipprovajna flimkien ma' kollegi Tyson u Dombrovski nippreżentawkom l-Annual Growth Survey pala approach globali ta' tlet komponenti l-ewwel komponent, konsolidazzjoni fiskali illi qed infittxu tieni riformi strutturali u t-tielet pjan ta' investiment. Dawn ikkomplementaw tebel xulxin. Huwa essenzjali li nkomplu bil-konsultazzjoni fiskali nirrepeti għal darboħra iktar deficit, iktar dejn, mish pont ta' saħħa l-ekonomija, għandek iktar deficit, iktar dejn, ħat mistajt dan jista' jintuża jekk tħares lejn il-komponenti tal-ispiża pubblika li għet investi u għal daqstant il-pjan ta' investiment ġi mfassal kif ta' fuħintom b'fond li huwa bbażat fuq garanziji mill-Baġit Ewropew kif ukoll minn implementazzjoni tal-kapital tal-IB Plus u kontribuzzjoni addizzjonali mill-Istati Membri illi ma jitt tlux fil-kalkoli ta' deficit pubbliku jew dejn pubbliku ta' dawk il-pajjiżi. Din hija dan huwa approċċ globali u approċċ aħjar għaliex huwa aktar koerenti. U bukoll jitratta l-aspetti kollha tas soluzzjoni li għandna nippruvaw insibu sabiex noħorġu mill-kriżi illi saret minħabba noqqas ta' inflazzjoni għolja u noqqas ta' tkabbir u noqqas ta' xogħol huwa naċċettabbli ċittadini Ewropej. Għattini mistoqsija tiegħek nirrepeti permezz ta' la bozza opinjoni tagħna, l-opinjoni tagħna fuq la bozza budget u l-proċeduri ta' mikrosbilanċ bilanċ qed nindirizzaw il-kwistjoni tal-kredituri u debituri nafu li sforzi ta' differ sforzi differenti rridu jsiru miż-żewġ naħat u hemm bżonn koordinazzjoni fuq il-politika ekonomika. U għandna bżonn li f'ċertu pajjiżi naraw kapaċitajiet fiskali jintużaw sabiex nizvilupaw l-investiment hemmhekk ukoll. Dan nifissa investiment pubbliku privat. Thank you. Now, last speaker. Grazie l-aħħar kellim l-Honorable Hockmark. Thank you very much and thanks, Commissioner. Grazie, Kommissarju. Kenna diskussjoni twila dwar id-deficits. U għaw diskrepanza unik, għax uħut jgħidlu għet kelmu dwar dawk idealisti u dawk pragmatiċi ma qed ninsew realtà. Meta ħaffifna l-pattisibilità u permettejna li Franza u Ġermanja kollhom deficit, ikkawżajna e problemi aktar tard. U fi gvernit fejdajna dejn dem jikber spiċċaw il-flus u daħlu f'austerità. Budgets konsolidati. Ma waslux għal austerità imma politika ta' deficit waslet għal deficit u ekonomiji staġnati u għat. Illum nistaw naraw illi għawna zida f-estremizmu fil-pajizi f deficit dejjem jola. U staqt nistaqsikom, il ġdonna nistaqsam ma' kitib ta' fil-patastabilita' kif tħarsu lejn il-deficit. Ħafna anka hawnhekk qed isejħu għal situazzjoni fejn żomma deficit sabiex nistimulaw l-ekonomija imma kif deficit kollhom dan l-effett il-pajjiżi bl-akbar deficits se jkollhom l-iktar ekonomiji li jistanaw u aktar u aktar postijiet ta' xogħol. Kif tħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' deficits? Għaliex ir-raġuni fejn għandna patta stabilità li nikkontrollaw dak li ħafna minna nħarsu li bħal ħaġa negattiva li timmina spiritu ta' intrapriża, investiment u xogħol u tkabbir. Inti taħseb għaliex huwa importanti għal kredibilità kif inti tanalizza d-deficit? Tittama illi politika posposta għal tnaqqis ta' deficit twassal sabiex tejn pajjiżi illi jiksbu l għura tkabbir wara ħafna żmien jew tħarsu lejn id-deficits bħala problema l-ekonomija. Jew t-tieni l-aħħar mistoqsija jekk ma jkollokx eh, kastik f'każ ta' perjodu hekk twil u rajna deficits minna reazzjoni għazwin twil, intom tħarsu so illi nuqqas tazzjoni tista' twassal għal dannu għal kredibilità tal-patta stabilità? Għaliex il-kredibilità tal-patta stabilità qed jgħin għal Huwa kruċjali għall-opportunità għal self għall-investiment kif tħares lejn id-deficit u kredibilità. Thank you, uh, Mr. Okmark. Uh, um, Grazzi hija l-okkażjoni tiegħi li nirrepeti l-messaġġ li huwa tiegħi. Sam bidu minn din id-diskussjoni bejnietna u qabel l-ewwel nett il-Kummissjoni ma jistax ikollha dottrina imedem biex tapplika regoli u biex tagħmel dan b'mod prattiku. U dak li qed nipprova nagħmlu u jrid isir ċar il jiena impenjat bisħieħ għat tnaqqis tad-deficit u inħoss il-deficit huma l-edewwa tal-ekonomija. Jiena nħoss il meta ikolna deficit, allura l-ekonomija tiddajjef u l-flus jintilfu fl-ekonomija. Dak li nemmen jien. Jiena naf li xi pajjiżi qed ibaxxu d-deficit imma mhux biżejjed dan irridu nwasluhom nejnuhom jixprunawom għal riżultati aħjar. Maħniex qegħdin f'riżultat fi proċess ta' posponiment, sempliciment ikonna tlet xhur biex preċiżament namlu tajjeb is-sitwazzjoni biex nikkorreġu s-sitwazzjoni u dan namluħ mingħajr kompjaċenza. Issa għal-pieni u daħaj jkun l-aħħar tiegħi għandi konvinzjoni personali u ħan nipprova napplika din u li x'inhu lan tal-Unjoni Ewropea li konna zet riformi u li konna riformi biżejjed biex konna eh, ekonomija aktar kompetitiva. Jekk nistgħu nevitaw sanzjonijiet b'dan ir-riżultat, dan dejjem ikun iktar utieq Imma jekk ikun hemm il-ħtieġa li natu sanzjonijiet li jinkludu pini minħabba id-dialogu ma jkun wassal imkien u għall-isforzi ekonomiċi u għall-riformi neċessarja, irridu nieħdu fuq spallejna ir-responsabiltajiet tagħna dan u l-approċċ illi eh, qed nieħu jien flimkien mal-kollega tiegħi Dombrovski. Nixtieq insaqsi kif tħares li ir-riżultati tal- ta' dialogi bħalissa li għanna. Jekk daw dialogi jkunu konklużivi, ma jkonniex bżonn dan il-żmien supplementari biex insegwuh. Jekk għandna sensjoni li kienu neċessari konna noħduhom, għax maħniex assolutament żguri li l kondizjoni tintlaqgħu. Jien naħseb id-deċiżjoni kienet l-aħjar waħda. Grazzi lill kummissarju li l-kollegi kollha naħseb kienet e, e, diskussjoni ħajja u taħtieġa kbira l-impressjoni tiegħi hija li l-Kommissjoni miex qiegħda il-qoddim fiħdan dan il-Komitat Ekonomiku biex insibu strateġija jien naħseb dal-Komitat għandu jaħdem bisħiħ u jikkonfront u għanna nikkonfrontaw bejnietna fuq il-bazi ta' dan id-dialogu, fuq il-bazi ta' ċerti fatti Iġifiri wieħed li per eżempju aħna maħniex qegħdin situazzjoni legali tal-2013 grazzi għal dan il-Parlament jiena niftakar illi is-Sur Delange ir-rapport Goldman kien ir-rapport li daħħal il-patta stabilta artiklu 5 illi jieħu kont ta' ċerti ċirkustanzi eccezzjonali u riformi strutturali u fil-fatt il-predeċessuri tagħna ma speċifikawx li ma proċedura għandha tittieħed l-impatt ta' budgetarju jew ir-riforma strutturali ti għandha tiġi kalkulata biex nessessjaw dwar jekk jippermettu għal devjazzjoni temporanja din għal l-ħidma tagħna u għall-Kummissjoni ġdida. Dan huwa xogħol li għadu ma ntemx fiħdan dan il u da beda fiħdan dan il-Komitat Ekonomiku bir-rapport Goldman mill-2003 allura diffir diffiċli namlu eh, paragun u puntiħu li għanna niftakru għalli seba pajizi ġew konsidrati friskju ta' non-compliance u mux tlieta biss tlieta ġew konsiderati bħala huma potenzjament eh, eh, friskju għal iktar passi. Allura ċerti pajjiżi jistgħu jgħidu li ġew ittrattati ħażin iktar minn dawk l-erba l-oħra illi ma ġewx medda għal riskju ta' iktar passi allura din fażi ġdida u żgur naħseb li aħna għandna nirriflettu fuq dan fostna fuq il bazi ta' dawn osservazzjoni tal-Komissjon u fid-dawl ta' l istrateġija makroekonomika kif imsemmija mitlet komissari. Grazzi u issa inkompli bl-aħħar punt tal agenda to uh, complain, apologize, but complain with the service of the parliament because apparently the... Apparentemente is-servizz tal-Parlament ikolli nista' ngħid li m'għandniex interpretazzjoni għall l-aħħar sija. Minkejja li dan sar sar nofsija, li issa nkomplu bla interpreti. L-interpretazzjoni magħluqa. That, as you know, we consider a very important moment for our activity because we consider delegated act uh,